Qabel ma nipproċedu bil-votazzjoni, Sur Pitella qed jitlob sabiex jitkellem. Point of order. Sur President, kollegi, 30 sekondu kieġobkom. Nitlob eh, lilek u permezz tiegħek President Tajami biex jesprimi mod pubbliku l-kundanna tagħkom personali u anki istituzzjonali fid-dawl tad dikjerazzjonijiet li saru lbieraħ mid-deputat Corbyn Mikke. Ma nistgħux nippermettu li ċertu dikjerazzjonijiet tal-mistija kontra prinċipji fondamentali familja lunga l-gwaljanza tan-nisa li fuq bażi l-Unjoni Ewropea li jiġu tollerati mill-kaza mill-sala eh, mill-Unjoni Ewropea minn dan istituzzjoni ċertu affarijiet ma jistgħux jinnadu mingħajr ma jiġu kastigati u allura nixtieq li sur Tajani jagħmel provvedimenti fis semi soċjalisti Ewropej nixtieq nesprimi kondanna sħiħa u nirribadixxi intenni l-appoġġ tagħna favur l-ugwaljanza ta' bejn nisa u irġiel u kontra kull tip ta' diskriminazzjoni tas sessi. Fin-nisem tagħna u ċar illi aħna qatt ma ħanamlu pass lura fil-difiża drittijiet u l-ugwaljanzi. Grazzi. Kirje Pitella, Σας ευχαριστώ για όσα είπατε, θα τα μεταφέρω. Grazie, Sir Pittella, tal commenti tijak u ovvjament peress li jina etni president l-lum jina ħanibat dan il-messagġ ukoll il-president Tajani. Is-sur Corbin Mikke ukoll jixtieq jitkellem, point of order. Grazzi. Jiena nixtieq li posponu il-waiver għal Marine Le Pen wara l-elezzjonijiet. Sfortunatament, jekk aħna nivvotaw, iħa tirċievi mitu għaluf ta' ta' voti oħrajn. I qed tiġi perseguitata u ħadd tkun tista' tirbaħ l-elezzjonijiet minħabba eh, din il-votazzjoni ma tistax ħajirbaħ tirbaħ l-elezzjonijiet żgur. aħna qed ninterferixu fil-proċess ta' votazzjoni fi Franza. Kire Corvin Mike ta' ti thaħħate kati na pite ja. Sir Corvin Mike, assumejt illi ħat kommenta fuq dak li qal is-Sur Pittella. Imma kont pjuttost oriġinali dwar ir-regoli ta' proċedura u anke l-point of order li ressaqt skont regola 180 paragrafu wieħed fuq il-tneħija tal-immunità ta' membru, par ta membru parlamentari m'hemmx roll call vote, sem hemm sempliment eh, votazzjoni billi tollu jdejkom. Issa, komment ma' Sir Wolf. Grazzi, Sur President, skont eh, regola 49 skont il-rekomendat tal-affarijiet legali nixtieq inressa każ verament urġenti ta' Alex Adamescu ċittadin Ġermaniż li qed jgħix f'Londra illi qed jiġi soġġett għal EAW ehm, e mill-Gvern Rumen u l-Polizija Rumena. Il-missieru ġi arrestat fuq l-istess ehm, akkuża miet fil-ħabs il-Maratija provat tiġi b b'mod illegali minn gangsters u qed tiġi rridu nwaqfu dan il-mandat tar-res Ewropew li qed jintuża għal raġuni politiċi. Jiena nitlob li fuq livell li rridu nġildu kont dawn ir-regoli. Grazzi. Qabel ma nipproċedu għal votazzjoni, Nixtieq nilqa l sur Habib Al-Malki, il-President tal-Dart Reprezentanti fil-Marok u delegazzjoni tiegħu huma qegħdin fil-Gallerija Pubblika jiena nixtieq nilqa hawnhekk fostna lilu l-delegazzjoni tiegħu. Huma qegħdin għawnek f'żjara ta' ħidma l hawnhekk mil-birax u huwa ta' onura lina li qegħdin hawnhekk fostna biex jisema' votazzjoni. Nilqakom hawnhekk mela. Mela, l-ewwel rapport ta' nivvotaw fuqu huwa dak ta' Ferrara it-talba tal-waiver tal-immunità ta' Marine Le Pen. Is-Sur Corvin Mike għadu kemm għamel suġġeriment biex, biex nipposponu din il-votazzjoni.